issa il-rapport ta' l-Onorevoli Rodriguez l-emanċipazzjoni tal-bnit permezz tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Jekk joġbok, Signora Rodriguez, erba minuti. Grazzi ħafna, President, qabel ma' Nibda nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri kollha illi kontribwew għal dan ir-rapport kienu kontributi validi ħafna u waslu għal dokumenti li għandkom qudiemkom issa irnexxinna illi niksbu ħafna pożizzjonijiet ta' kompromess naħseb l-ikbar rebħa kienet dik huwa importanti illi n-nisa u l-bniet impoġon fil-qalba tad dibattitu tagħna l-edukazzjoni hija l-uniku mezz biex niżguraw illi fil-ġejjieni kulħadd ikollu l-istess drittijiet f'kull qasam tas-soċjetà f'kull eh, ambitu tal-ħajja. Ikun hemm min jgħid illi fi żmien naslu fi żmien naslu jkun hemm ugwaljanza bejn id-drittijiet tan-nisa u l-irġiel. Imma sfortunatament ikonna ngħidu illi l-iżviluppi saru bil-mod wis, mod partikolari hawnhekk fl-istituzzjonijiet Ewropej in-nisa u l-bniet uħossu din id-diskriminazzjoni kontra tagħhom kważi ta' kuljum fil-rapport aħna irridu illi ikunem spiritu ta' kritiku fost in-nisa u l-bniet biex anki huma jieġi biex ikunem mod ta', ta ħsieb illi ikun indipendenti n nisa edukati eh, ikun jistgħu ibidlu l-affarijiet fis-soċjetà għalhekk m'għandniex nibżgħu mill-bidla. Ir-rapport għandna neħduh fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa illi jajt illi il-talim huwa strument ta' emanċipazzjoni u seta l-istituzzjonijiet edukattivi ma dawk illi qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jiggarantixxu edukazzjoni demokratika l-ugwaljanza ma xorta hemm skejja li għandhom kultura li ma jħarsux l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala xi kriterju daqshekk importanti. L-edukazzjoni fuq kull livell għandha tinkludi l-ugwaljanza bejn is-sessi zaza, nisa u bniet xorta qed jiġu diskriminati f'Ewropa li tqis li l-anfissa bħala eh, ċivilizzata. Eh, hemm bżonn li nbidlu l-affarijiet u nibdew minn hawnhekk jekk aħna rridu illi l-slogan ugwaljanza, libertà u fraternità isiru realtà. Hemm bżonn l-edukazzjoni tagħti din l-ugwaljanza din il-libertà l nisa mbagħad hemm il-Konvenzjoni ta' Istanbul li aħna rridu nimplementawha biex niġġieldu kontra diskriminazzjoni minħabba il-ġeneru. Aħna rridu illi jkun hemm kultura ċara ta' ugwaljanza bejn is-sessi, inħarsu lejn il-materjal ta' talim fl-iskejjen, niżguraw naraw li kunem ugwaljanza bejn il-ġeneri fit teħi ta' deċizjonijiet, it-titjib tal-perċentwali tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilta' f'karriri xjentifiċi eh, kif smajna fid-dibattitu ta' qabel nipromuovu l-indipendenza ekonomika u gwaljanza mek ukoll. Naħseb li l-koll nistgħu naqblu fuq dawn l-anijiet irrispettivament mid differenzi ideoloġiċi tagħna għanna bżon iktar minn sempliċi tolleranza. F'dan ir-rapport aħna qegħdin inħarsu lejn ir-relazzjonijiet ta' min jaħkem fuq min u hemm xi ħaġa hemm bżonn li jsir bidla fl-Ewropa, hemm bżonn li jkun hemm garanziji għall l-ugwaljanza bejn is-sessi bejn in-nisa u l-irġiel is-subin u l-bniet. Jekk aħna se nagħtu din is-seta din l-emanċipazzjoni lil bniet irridu niżguraw, li ikollhom il-possibilità illi joħorġu mill-nasba li qegħdin fiha bħalissa ma nistgħux inkomplu nippermettu illi n-nisa issir diskriminazzjoni kontra tagħhom sempliċament għaliex huma nisa. Għada se nivota fuq dan il-rapport sabiex nkunu nistaw inħarsu l-interessi tal-bniet illi għada petada se jisiru in-nisa tal-futur. Aħna permezz dan rapport qegħdin inħarsu il-tfal bniet tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura Catch the Eye. Thank you, Lopez.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 il-rapport tantu hekk irrid eh, saħan sitra jgħid x'kontenut għandu jkun fih il-kurrikulum fl-istati membri u li fil-din hija kompetenza tal-istati membri għalhekk dan għal-mod din niksru ħafna konvenzjonijiet internazzjonali li jagħtu id-dritt il-ġenituri li jkunu l-ewwel edukaturi ta' wliedhom dan ir-rapport ma jagħtix id-dritt tal-ħajja privata u tal-familja l ġenituri u lil uliedhom. Dan ir-rapport m'għandu xenx jaqsam mat lim il-lan huwa li aħna nbidlu l-istruttura tal-familja fis-soċjetà tagħna u għalli kiena se nivvota kontrih. Grazzi. Ah, fala. Signor Diputato Riccardo Sarao Santos. Obrigado, Signor Presidente kellim li mes, grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea għanda komitat għall-ugwaljanza il-tfal kollha għandhom ikollhom edukazzjoni tal livell oli mingħajr diskriminazzjoni irrispettivament minn liema pajjiż jgħixu fih. U dan ir rapport se jikkontribwixxi biex eh, din id-diskriminazzjoni titwaqqa aħna nifmu li demokratizzazzjoni tal-edukazzjoni se saħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi u twarra darba l dejjem l-ugwaljanzi kulturali u ekonomiċi. Irridu nieħdu passi biex namru l-Unjoni Ewropea bl-istrumenti li teħtieġ. Jiena ninsab ċert li jekk niżviluppaw spiritu ta' solidarjetà u responsabilta nkunu nistaw namlu progress fuq livell soċjali u jkun hemm iktar parteċipazzjoni demokratika. Jiena se nivota favur dan ir-rapport għada. L-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna l-emanċipazzjoni tal-bniet fl-Unjoni Ewropea permezz tal-edukazzjoni huwa essenzjali jekk irridu tassew li jkun hemm l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-istati membri kollha jridu jkontribwixxu lejn id-demokratizzazzjoni tal-edukazzjoni biex jiżguraw illi jkun hemm promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi nisa u l-irġiel għandu jkollhom il-possibilità u ndaqs biex jipparteċipaw fl-iżvilupp ekonomiku. Irridu nwaqfu diskriminazzjoni kontra n-nisa u rridu nofru programmi ta' uh, tmexxija eh, u, uh, gwida għal-karriri. Um, bżon ta' taħriġ speċifiku. Għanna bżon ta' edukazzjoni biex infarku l-istereotipi li huma bbażati fuq il-ġeneru sabiex in-nisa jkunu jistgħu jsibu postom fis-setturi kollha tal-ħajja attiva u dan se jkun taġit għal kulħadd u anke għall ekonomija L-Onorevoli Ernest Maragall. Grazzi, President. Dialogu u xogħol tajjeb u ksibna riżultat tajjeb mill-Komitat FAM, di Signora Rodriguez u Kult, il-Komitat tal-Kultura l-Edukazzjoni. Aħna ħdimna u mxejna fil-direzzjoni tajba fil-direzzjoni li tal-dikitri illi ma naslu fil-tarfa għat imma illi eh, nisqu fuq l-importanza tal-edukazzjoni biex timanċipa l-nis. Jekk aħna rridu natu ċans l-nissa, irridu nappoġġaw eh, bil-qawwa il-rapport ta' Signora Rodriguez inkella nkunu qegħdin itqubija infushom jiena ma konsen inħossem f'dan id-dibattitu imma eh, eh, eh, rċevejt ħafna tri aggressivi jgħidu li l-Ewropa hija medda minn dan ir-rapport. Dan ir-rapport huwa il-prova ta' l-urġenza u l-ħtieġa illi aħna nimxu nibqaw mixjien fitri illi badna fil-ġlieda kontra l-istereotipi, eccetera. Għalhekk jiena rrid ngħid illi ma' Signora Rodriguez u kollegi oħrajn jiena eh, nappoġġa dan ix-xogħol li huma għamlu. Jekk aħna nagħtu l-emanċipazzjoni fisser illi jkun hemm indipendenza reali tal-istudenti tagħna biex jażlu il-futur professjonali tagħhom jiddeċiedu fuq ħajjithom u fuq xi x'jagħmlu b'ġisimhom. Uh, Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zaborska. Pan predseda, pan komisar, od... President, Kommissarju, jena ma naqbilx mal-intħil mal fid-dritt li għandhom il-ġenituri illi rabbu l-lodiedhom jena kompli eh, nirrepeti li jena ma naqbilx mal-użu tal-kelma ġeneru f'dan ir rapport Mbagħad hemm il-Konvenzjoni ta' Istanbul jiena nemmen illi jekk aħna nagħmlu dan ikunu sejrin kontra trattati il-Konvenzjoni ta' Istanbul titlob illi jkun hemm regoli fuq il-kontenut tal- tal-edukazzjoni. Eh, tal, tal, tal u aħna m'għandniex id-dritt li nadottaw leġislazzjoni bħal din il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja diġà deċidiet hekk meta fl-immodi ikkonfermat illi sħubija fil-Konvenzjoni Ewropea Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u, u drittijiet fondamentali huwa validu u kompatibbli ma' trattati, ma trattati tal-Unjoni Ewropea għalhekk għal din ir-raġuni u għall bosta raġunijiet oħrajn jiena ma nistax naqbel u napoġġaw dan ir-rapport. Il-kellim li miss Mislovakja l-Onorevoli Skripek. President Signora Rodriguez, l-Unjoni Ewropea kienet tat ħafna tama lil poplu tiegħi għaliex wara 10 snin issa ħafna nies qegħdin jistaqsu fejn id-demokrazija Aħna inna naraw sforzi biex wieħed eh, joħroġ mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u li id-dritt ta' il-prinċipju ta' sussidjarjetà mhux qed jiġi rispettat din l-ideoloġija li qiegħda tiddaħħal fl-iskejjer fis-soċjetà tagħna u miljuni ta' persuni qegħdin jgħidu le fil-Franza, fl-Italja, fil-Kroazja, fil-Slovakkja. Aħna Eh, għanna dritt illi naġġiċu skont kif dak li nasbu aħna inħeġġeċ il-kulħat li segwi il-regoli li uħorġu bit-trattati tal-Unjoni Ewropea il-rapport ta' Signora Rodriguez bħal ħafna rapporti oħrajn umma eżempju tal-ksur ta' dawn il-prinċipji tagħna inħeġġeċkom illi intom tħarsu il sovranità tal-Istati membri. Grazzi. L-Onorevoli Gerike, minuta. Grazzi ħafna, President. Ħafna teatrini fin-naħa ta' xelluk jina se nivvota kontra. Design fil-mija ta' dan ir rapport immur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà il-politika tal-edukazzjoni mhijiex kompitu tal-Unjoni Ewropea. it-tfal ma tilfu xejn fil- f'termini ta' talim om ta' seba tfal taf xieġifiri ikollok familja taf trabbihom il leda issa dwar l-edukazzjoni għan-nisa L-unika ħaġa li stanajt huwa dan is-suġġett huwa ħażin l ewropa tant għandha sfidi x'tiffaċċja l-aħħar ħaġa li għandna bżonn huwa eh, li eh, ikun hemm tal-lim tal-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel primari. Dawn huma rapporti li jdejqu l-ċittadini tagħna. Eh, Grazzi ħafna l-aħħar dak il-aħħar kellim. Imma qabel ma nagħlqu id-dibattitu nisimgħu minant il-Kummissarju Navracic. Grazzi ħafna, Sir President, Onorevoli Membri il-Kummissjoni tilqa il-rapport l-emanċipazzjoni tal-bniet permezz tal-edukazzjoni. Il-rapport jisħa li politiki tal-edukazzjoni huma essenzjali sabiex inqajmu kuxjenza fost iż-żaza għal eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi u niġġieldu kontra l-vjolenza u eh, aġir negattiv minn min, min, saru kizbit importanti f'dan ir-rigward issa hemm ħafna iktar kuxjenza dwar eh, l-edukazzjoni eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nisa eh, qed jieħdu iktar sen fl-edukazzjoni terzjarja kważi 60% ta' dawk li jiggradwaw mill-universitajiet fl-Unjoni Ewropea huma nisa barra minn hekk il-parteċipazzjoni tan-nisa fuq sma ta' studju li kienu dominati mill-irġiel issa sem tan-nisa huwa ferm ola. Madana kollu minkejja l-progress li sar f'dawn l-aħħar snin l-inugwaljanza differenza bejn is-sessi xorta da teżisti fis-sistemi edukattivi ta' l-Ewropa. Per eżempju, waqt li n-nisa eh, huma e-, e-, iktar issa eh, ikollhom lawri imma xorta waħda hemm ċerti karriri eh, ċerti oqsma li ma jidħlux fihom n nisa mhumiex qegħdin jiksbu sem tas suq tax xogħol li jaqbel mal-livell tal-edukazzjoni tagħhom. Xorta hemm iktar nisa qiegħda minn irġiel anke jekk it-tnejn ikunu gradwati u hemm differenza bejnietom ta' 4 hemm sbilanċi wkoll qawwijin fil-settur tat-tagħlim. In-nisa mhumiex irrappreżentati biżejjed f'pożizzjonijiet għoljien ta' management u hemm inqas għallima irġiel fl-iskejjel id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija xi ħaġa illi nippruvaw ninkluduha kullimkien anke fil-qasam tal-edukazzjoni taħriġ f'Marzu li għadda il-Ministri tal-edukazzjoni iltaqgħu fi Pariġi wara l-attak fuq Charlie Hebdo u eh, qablu illi jipromuovu il-valuri tal-libertà, il tolleranza u non-diskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija waħda mill-akbar valuri li għandna fl-Unjoni Ewropea u aħna rridu nsaħħuh u nippromovuh dan il-valur dana nsibuħu kol f'Erasmus Plus li joffri ħafna opportunitajiet għal xogħol fuq dan is-suġġett il kummissjoni hija tal-fema li l-ugwaljanza bejn is-sessi tmur li lin mill-intenzjonijiet politiċi trid issir realtà. Il-Kummissjoni tilqa l-enfasi qawwi fuq l-allema l-atteġġamenti tal-allema u dawk li jgħalmu l allema huma essenzjali jekk aħna rridu bidla. Il-Kummissjoni se tkompli tippromuovi l l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki u programmi tagħha dan nara fil-prioritajiet il-ġodda li proponejna l kooperazzjoni mal-Istati membri fil-kontest tal-afas eh, 2020 eh, irridu naddu issa mill-identifikazzjoni tal-sfidi għat soluzzjonijiet hemm bżonn ta' interventi bbażati u eh, fondati fuq risorsi u mmexxija minn miri kwantifikabbli il-Kommissjoni ħarqana biex tara l-impatt ta' dan ir-rapport ta' riżoluzzjoni fuq id-dibattiti eh, politiċi u eh, tfassilta politiċi madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorev eh, Sur Kommissarju.